Fl-aħħar nett, regola 216 ta' regoli ta' proċedura il-komitat responsabli restaq numru ta' korriġenda l-test li ġie adottat mill-Parlament fl-ewwel każ skemi ta' kompens tal-investituri hemmhekk hemm korriġenda jekk eh, rivedu għom qegħdin fil fajl stakom it-tieni punt ir-regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq il ismijiet tal-fibri ta' tessuti u t-tikkatjar u l-marketing tal-kompetizzjoni tal-fibri ta' prodotti ta' tessuti hemmhekk għandkom il-korriġenda intom fil ta' tagħkom dwarha. Skont regola 216 paragrafu 4 tar regoli dawn il-korriġenda se jiġu meqjusa bħala provati jekk 48 sija wara li kunu tħabru ma jkunx hemm talba minn grupp politiku tal-inqas 40 membru li dawn jitrasqu għal vot il-korriġenda ma disponibbli fil-website tal-Parlament Ewropew. U dan jwassalni issa għat mimla l-aħbarijiet tiegħi u ngħaddu issa għal l għal din il-plenarja għandkom l-aħħar abbozz tal-Aġenza adottati mill konferenza tal presidenza fit-2 ta' Settembru 2011 u skont ir-regola 137 tar-regola ma' hemm l-ebda